għarfu l-Parlament dwar l-elezzjoni tas sur Maurizio Enzo Lupi bħala membru tal-Parlament Ewropew. Is-sur Lupi għadu bħalissa Ministru ta' Trasport u l-Infrastruttura fl-Italja u għal daqstant għandu mandat li skont l-artikolu 7 tal-att ta' 20 ta' settembru 1976 huwa mandat inkompatibbli mal-membru li tkun membru tal-Parlament Ewropew. Skont l-artikolo 3 paragrafu 2 tal-regola tal-proċedura tal-Parlament Ewropew, għal daqstant, ħadna nota tal-fatt illi dan il-post huwa battal minn dik id-data. Issa naslu għall-elezzjoni tal-Viċi Presidenti differenti tal-Parlament Ewropew.